Lodwa tajba kollegi. Is-seduta hija miftuħa għandi eh, tabira waħda xtaqt ninforma l-Parlament li l-Herrera Gudina nħeles wara iżjed minn sena eh, taħt attenzjoni ġi arrestat ehm, ehm, f'Novembru l-2016 fl-aeroport ta' Addis Ababa wara li eh, kien ġej fil-Parlament Ewropew kena rezoluzzjonijiet sejjihna għal biex inħeles u bekk nilqaw din id-deċiżjoni dan il-Parlament dejjem jibqa' impenjat fir rigward tal-ħarsin tad-drittijiet tal bnidem u bekk ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda um, rapport dwar Sur Dante dwar l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-kwalifiki professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis servizzi professjonali u bekk nistieden is-Sur Dante relatur